huma ikollhom ġejjini mimli affarijiet sbieħ. Sinjuri, xtaqt narrafkom illi nhar il-ħamis jiena irċevejt minn Sinjura Iveta Grigule itra tinformani illi hija se tħalli il-grupp EFDD Fil-konferenza ta' prezidenti dakinhar stess ukoll jiena semmejt illi dan jfisser illi dan il-grupp EFDD madux għandu il rekwiżiti għal konstituzzjoni ta' grupp għaliex ma kellhomx membri minn tal-inqas seba' pajjiżi differenti. Il-EFDD bepp tilef l-status tiegħu bħala grupp politiku. Bitte sehr, Herr Abgeordneter. Iva, s-President, inti biddilt biex najdu għek l-anġamenti ta' kif noqdu bil-qeda, xtaqt ċara li l-lum aħna rnexxinna nżibu il-firem meħtieġa biex il-grupp EFDD jibqa kif inu. Il-ġimgħa l-oħra. Last week Il-ġimgħa l-oħra kena attak u għed mill-MPs tagħna ir-reżenjat dak li nistgħu niddiskrivu f'ċirkostanzi kurjużi u dana allegatament blajnuna tijak u għallura dana kollu jitfa dubji fuq il-neutralità tijak pala president ta' dan il-parlament. I would therefore, I would therefore... Bek, nishti impen minna tijak illi affarijiet bħal dawn għatma se jerġgħu jsiru fil ġejjini u li inti tibqa' neutrali ek kif eh, għandek ġibruħek skont il-mandat tijak. Die Bildung von Fraktionen erfolgt auf der Grundlage der tal-grupp jisir skont ir-regoli ta' proċedura tal-Parlament regola 23 tajt eh, kif il-fatt għandhom jitwaqfu dawn il-gruppi jekk il-rekwiziti bażiċi jirrekjedu illi jkun hemm rappreżentanza minn seba' pajjiżi differenti u kondizzjonijiet ma jkunux għadhom japplikaw allura l-grupp ma jibqax jeżisti. Aħna eh, ninnotaw dan il-fatt u xejn aktar konferenza tal si ġi marraf dwar din is-sitwazzjoni u l-grupp maċ għandu status. Jekk intom tixtiequ twaqfu grupp ġdid, intom tridu segwu regoli tal-proċedura u rrid ikolkom membri minn tal-inqas seba' pajjiżi differenti il-kol kemm huma jridu jiffirmaw li huma parti mill-grupp. Jekk dan huwa l-każ, mela jekk joġobkom, ibatuli dawn id-dettalji biex bekk jiena nkun nista' e, nibda il-proċess. U dan jkun qed isir skont ir-regoli ta' proċedura. Dan huwa xoli, dan huwa dak li nagħmel. Il-mod kif il-persuni ipoġġa fil-kamra eh, huwa e, riżultat ta' deċiżjoni tal-Konferenza ta' Presidenzi. Mela, il-minuti ta' settembru ta' din is-sena huma disponibbli għandna oġġezzjonijiet le mela dawn huma adottati. Ad Signuri, signura Loven sa 8 ottubru ġiet maħtura Ministru għall-Iżvilupp fi Svezja.